Dawn it-talbiet is naqet qed dibattitu u mbagħad se nivvutaw dwarhom. And the next item is dak li jmiss huwa il-vot fuq iż-Zimbabwe, riżoluzzjoni dwar Zimbabwe, qed nivvotaw fuq il-riżoluzzjoni konġunta prezentata l-ewwel għandna l-ewwel emenda dawk favur. Daw kontra astenzjonijiet jidir li ħerċa tajba li namlu ċek elettroniku dwar l-ewwel emenda. L-emenda numru wieħed, il-vot miftuħ, il-koll votajtu il-vot magħluq għalek dina ma ġietx aċċettata. Issa għandna. Amendment Microphone. Tajjeb, issa għanna citation numru 6. Nishti niproponi illi fejn hemm qed nirreferu għad-drittijiet umani u tal-poplu rigward Zimbabwe tifforma parti minar minn flok najdu li Zimbabwe hija membru najdu minn flok illi Zimbabwe irratifikat dan il-ftehim. Hemm xi oġġezzjonijiet ma jdirx u għalhekk nistgħu naraw min qed jivvota favur, daw kontra, astenzjonijiet ovvjament għaddit. Issa il-mozzjoni kollha kemmija konġunta dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet għaddit. Issa naddu għal rezoluzzjoni dwar il-Venezuela. Il-rezoluzzjoni kollha kemmi vot nominali, il-vot huwa miftuħ. Kulħadd ivvota, il-vot magħluq u dina għaddiet. And now the Issa il-mozzjoni dwar il-rezoluzzjoni fuq il-Korea ta' fuq l-ewwel net il-tieni paragrafu maqsum f'żewġ partijiet, l-ewwel parti dak favur, dak kontra astenzjonijiet għaddiet, it-tieni parti dak favur, dak kontra astenzjonijiet għaddiet, issa il-paragrafu numru 7 dak favur, dak kontra astenzjonijiet għaddiet u issa Ir-riżoluzzjoni kollha kemm hi flimkien il-vot nominali, il-vot huwa miftuħ. Kulħadd ivvota il-vot magħluq u dina għaddiet. Għandi xi avviżi rċevejt mill-grupp tal-PPE talba biex tiġi maħtura Elizabeth Morin Chartier bħala membru tal-Komitat fuq drittijiet tan-nisa u tal-igwaljanza tan-nisa hemm xi kummenti li allura dina hija ratifikata u kollu ċevejt mill awtoritajiet